li ovvjament l-isforzi tagħha kienu l-qofol biex naslu għal dan il-ftehim. Nirringrazzjak, ċelenza, issa nixtieq nitlob lilek il-Komissarju Rejn u flimkien ma' rapporters biex tersqu lejn il-mejda sabiex Sur Naċis u jiena nistaw niffirmaw u intom se tkunu edin Eh, taraw u din il-ċerimonja.

Kolleginnen und Kollegen, das Protokoll der gestrigen Sitzung ist kollegi, il-minuti tal-laqa tal-biraħ suppost edin għandkom nishtiq nkun naf jekk hawn ġezzjonijiet ta' tajjeb iżmi lider ġezzjonijiet tal għalhekk jiġu adottati. Mela skont l-aġenda issa nisimgħu id-stqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni fuq il-konklużjoni tas-summit tal-G20. Mela għall kunsill nisimgħu minant il-Ministru Peter Neċess. Ek joġbok, sinjur, fidejk. Nirringrazzjak, President, onorevoli membri. Fit-tieni ta' april ta' din is-sena, il-kapi ta' gvern tal-stati u gvernijiet iltaqgħu f'Londra, il-kapit ovvjament tal-G20, u